Tajjeb, mela issa nitkellmu fuq l-implikazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem mi jogħġobkom tuni daqsxejn ehm, l-attenzjoni tagħkom ħalli nintroduċi il-membri tal-panel. Aħna f'dan it-tieni round aħna nitkellmu fuq il-sottokomitat ta' drittijiet tal-bniedem li huwa fil-fatt immexxi mis-Sinjura Loħbiler kif ukoll il-Kumitat tal-Unjoni Ewropea fuq il-politika tal-jammissjoni fuq il-politika tal-azil in ġenerali. Aħna nixtiequ insaħħu il-politika tal-Unjoni Ewropea u tal-azil. tal unjoni ewropea u tal azil Waħna rridu naraw li fil-fatt ikonna approċċi bilanċat u il-politika ta' riammizjoni tal-Unjoni Ewropea hija bbażata wkoll fuq uh, il-ħidma tal-Unjoni Ewropea mal-pajjiżi terzi. U anke dwar il-ħidma dwar l-immigrazzjoni u l-azil. Min mindu daħal trattat tal-Lisbona. Fisse, għanna nafru dan jinvolvi u koll il-Parlament Ewropew ġifiri, janżomu f'moħna l-Parlament Ewropew għandu seta illi jgħid li jaqbel jew le issa dwar il-ftehim l-artiklu 218 jista' jiżgura li aħna għandna Issa tal ngħidu jiva jew le fl-aħħar net dwar il-riammissjoni, il-politika tal-immigrazzjoni. il politika tal immigrazzjoni Fis-sena 2010 matul il-negozjat tal-ewwel ftim tra missjoni kellna wkoll parti li kienet miżjuda bħala annes li kienet edha tistqar li parlament Ewropew kien ħajkun informat fuq bażi regolari dwar il-konklużjoni tal ftim tar-riammissjoni. F'dan il-qafas il-Kummissjoni Ewropea fuq livelli differenti naturalment ħat attendi il-laqat ta' libe u eh, apparti minnek sabiex aħna nipruvaw insaħħu l-eżerċizzju tal-Parlament Ewropew ta' dan id-dritt li fil-fat jgħidu iva jew le dan il ftejn ta' riammissjoni, aħna rridu li dan il-kooperazzjoni tkun stabilita fil-prattika b'mod effettiv kemm jista' jkun. Aħna namnu li dan il-parteċipazzjoni din il-ħidma naħa ta' Parlament Ewropew ħat ipprovdi bizzejiet um, analiżi u naħsbu li ħan ippruvaw aħna intejbu din il-politika ta' riammissjoni kemm jista' jkun u għalhekk aħna rridu nkomplu niddiskutu għassija li jmiss aħna kif nistgħu nikkontribwixxu bl-iktar mod effettiv li bekk aħna niskuraw li konna eh, valur miżjud. U rridu naraw fil-fatt li Din tista' tkun ukoll kontribut tajjeb għal suċċess tal-programm ta' Stokkolma l-ħames snin li ġejjin. Ġifieri aħna nixtiequ li fil-fatt nirpermet nistidnu lil Gian pierre Casarino bħala direttur tal-pjattaforma tal-ritorn u migrazzjoni svilupp fi Firenze. Jekk joġbok. Grazzi ħafna, jina se nitkellem bil-Franċis, jekku tajjeb għalikom l-ewwel net, sinjuri, il-kumplament tal-ġurnata tajba u għonura lija li nindirizzakom illum. lum Jina nirringrazzja l-organizzatoru tal-li stidnuni. Jina se nitkellem fuq is-sistemi Ewropej ta' ammissjoni mill-ġdud anki ġifiri meta nitkellmu fuq id-drittijiet tal-bniedem. Meta nitkellmu fuq sistema wieħed irid jitkellem li hemm ħafna konvenzjonijiet u ftehimiet mal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri manki mal-Unjoni Ewropea minnan fija mandiċ il-ħin li nidħol ħafna f'dettal fuq dan il-punt ċifiri e, nishtiq nkellimkom fuq il-konsekwenzi meta nitkellmu fuq rispett drittijiet fundamentali kif qal is-sur Agirjaħ minn mindu daħal fis it trattat ta' Amsterdam, l-Unjoni għandha kompetenza fuq dan is-suġġett ta' riammissjoni. Umbat trattat ta' Lisbona 10 snin wara reġa kompla e, jiċċara ftit din il-mod ta' kif jinqasmu il-kompetenzi bejn l-Unjoni u l-Istati membri. Dawn il-kompetenzi suppost ma jġibux problemi jekk ikun hemm kooperazzjoni lejali, il-prinċipju li huwa ċar li joħroġ tajjeb fil-artiklu 4 ta' Trattat tal-Unjoni. Dan ifisser li jrid ikun hemm ukoll mekkaniżmi ta' kontroll biex jiċċekkjaw li l-affarijiet qed jiġu rispettati hemm ir d drittijiet tal-bniedem dritt tal-persuni li huma f'minorita u anki rispett tad dinjità umana hawnhekk nirreferi l-artikli 26 6 ta' trattat. Dan ifisser ukoll li bil-forsi kun hemm ċertu ammont ta' konverġenza bejn il prioritajiet tal-Istati membri u dawk tal-Unjoni. Se nitkellem fuq dan eh, iktar tard. Fuq il-mekanizmi ta' kontroll l-ewwel net. Jiena l-ewwel net ninsisti fuq il-fatt li dawn l-obbligi internazzjonali meta nitkellem fuq dritt tal-bniedem u l-applikazzjoni tagħhom konkreta u jista' qegħdin fir-responsabilità tal-Stati membri hemm il-protokolli bilaterali ovvjament bejn dawn il-pajjiżi u l-pajjiżi terzi li huma eh, konċernati bin dawn il-ftejmiet ta' riammissjoni. Ħafna dak li ngħidulhom il-mixed commission committees fuq dan is-suġġett. Għalhekk ovvjament huwa fuq dan il-punt fejn eh, setaw eh, jistaw jinqalaw ċertu problemi għax dawn jitkellmu biss fuq eh, il-teknika ta' kif jidħol fis-seħ ftejn bħal dan dan it-tip ta' ftejn irti kollu il-possibilità li jinforma lil minu konċerna il kondizzjonijiet u realitajiet veru ta' dawn il-persuni u reammissjoni lejn pejji li jintbatu lura lejn pajjiż terz ġifiri il-problemi u koll li, da, li daw irridu jiffaċċjaw. Um, Duwa huwa importanti, tantu importanti li l-Unjoni eh, Ewropeja firmat fejn pal daw ma pajjiżi terzi li mhumiex firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Ġeniva tal-1950 pereżempju l-Pakistan u hemm konsekwenzi dwar ir-rispett tal-persuni li jiġu espulsi mill-ġdid fil-lejn il-Pakistan u dawk li jaddu mill-Pakistan eh, u ma' sejrin l-Afganistan, per eżempju, l-Unjoni Ewropea firmat ftejmit ma', ma entitajiet eh, jew pajjiżi li huma wkoll firmatarji imma eh, xorta ma jirrispettawx nafu ġifiri li per eżempju l ukrajina li ma jgħindomx sistema dażil tajba. Em u kol ftejim li mumiex pajzi terzi ċerti per eżempju għawnek ġini f'moħ is-Serbja il-ftejmiet u kol ġew firmati fil-pal Kosovo fejn il-minoritajt etniċi mhux qed jiġu rispettati. Nafu ġifiri li U kol eh, ġew firmati ċertu ftejimiet eh, li eh, fċertu pajizi kunem l-effett domino. Iġifiri li l-pajizi li ikunu kol ta' tranzitu, per eżempju, għaraw il-Marok, per eżempju. Għalek il-problemi huma ħafna. U ovvjament dawn juru li hemm bżonn ta' xi ħaġa li tmur li lin mill-operabilità u l-flessibilità għax għalissa nafu li eh, dawn huma l-qofol tal-ftejmit bħal dawn il-karta ta' dittijiet fondamentali tal-Unjoni minn mindu daħal fis-seħ trattat ta' Lisbona għandha l-istess valur pat trattat. Mela, l-artiklu 17 tal-Unjoni Ewropea permezzi l-Kummissjoni li tittara bċertu indipendenza li ġu applikati trattati. Hemm ukoll il-fatt il li ikun hemm twissijiet minn qabel u ta' sorveljenza. Hemm bżonn ukoll jiġġustifika li jkun hemm ftejjim ta' Ewropej ta' emissjoni meta qed nitkellmu fejn jkun hemm ksur ta' drittijiet fondamentali u jridu jridu jkun hemm ġustifikazzjoni l-Unjoni Ewropea il-pajjiżi tagħha jridu jidentifjaw jidentifikaw dawk il-pajjiżi terzi li magħhom ikunu qegħdin jiġu negozjati dawn it-tip ta' ftehimiet. Dawn il-kondizzjonijiet ġew stabiliti fl-2002 imma meta qed naraw il-kostruzzjoni kif inbniet l-Unjoni Ewropea wara li ġie adotta trattat ta' Lisbona u anki wara li kien hemm il-karta ta' drittijiet fondamentali u din ġiet saret parti mit-tratta jew għandha l-istess vatja ta' trattat, irridu nerġgħu nitkellmu fuq dawn kollha. Ejja nitkellmu ftit fuq il-konverġenza, eh, kondizzjoni oħra biex ikun hemm kooperazzjoni lejali bejn l-Istati membri u l-Unjoni. Nafu ġifieri li l-Istati dejjem jikkooperaw fuq dan is-suġġett. Anki għavel il-Kummissjoni qalel dan kien hemm ukoll kien hemm il-fejmiet fuq livell bilaterali u b'mod globali hemm obbligi li huma reċiproċi imma mumiex bilanċjati mill-effetti li jipproduċu. Għalhekk ħafna stati jaraw li hemm ċertu pressjonijiet politiċi, diplomatiċi mhumiex bizzejiet biex jikonvinċu pajjiż terz biex jikopera kif suppost fuq l-ammissjoni mill-ġdid. Dawn il-din tip ta' pressjoni tista' ukoll tnaffar il-relazzjoni bilaterali li jkunu sodi. Anki pereżempju meta nitkellmu fil-ġlieda flimkien ma' kontra terrorizmu internazzjonali, kooperazzjoni bejn il-pulizija, il-relazzjoni kummerċjali, il-kontroll tal-frontieri u kol sigurtà tal-enerġija meta nitkellem ġifiri il-sħubija mm, bilaterali iktar wiesa rridu niftakru li dan kollox juri li l-affarijiet interni, l-affarijiet barranin, l-affarijiet kummerċjali dan kollha għandhom relazzjoni bejnietom. Jekk qed naraw problema b'din l-importanza narawa li narawa li hija xorta vitali. Jina ma nistax nidħol ħafna f'dettal f'dawn, imma l-interazzjoni bilaterali meta nqabluha minn l-istrateġija tal-Unjoni mit-Trattat tal-Amsterdam għax jeżisti ċertu linji ta' kooperazzjoni kondizjonati biex il-kooperazzjoni tkun effiċjenti. Dawn il-kondizjoni il-kondizjoni dejjem jeżistu fuq livell tal-Unjoni. Nafu li l-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea pajjiżi terzi eh, huma e, um minnhom imbagħad il-DG um, ehm, affarijiet interni eh, hija hi responsabbli mill-relazzjoni mal-pajjiżi terzi imma l-lija jess suppost kun hija għax għandha rwol li se jkollha rwol iktar importanti u l-Unjoni Ewropea qed tipprova Il-kooperazzjoni għal missjoni qed naraw li qed tiġi gwitata bil-loġika ta' veloċità, tal-effiċjenza, ta' flessibilità. Hemm il-mużuri tal-kontroll tal-frontieri u nafu li dan hemm ċertu riskju ta' pajjiżi terzi għalhekk irid ikun hemm iktar arbitraġġ nagħmlu necessary evil. Dan ovvjament Eh, jiġi eh, meta naraw li l-operatibilità u l-flessibilità jibqaw prioritajiet wara drittijiet tal-immigranti u dawk li qed jitolbu għall-azil u r-refuġjati. Ma nafxina kif diġi tal-affarijiet interni u l ijs kif jista' jisib il-kaptu din il-kwistjoni ta' riammissjoni u se jkunu l-modalitajiet politiċi nafu li meta jkunnem e, ftejjimiet anki fuq livell bilaterali dejjem ikun hemm laqdiet li e, li defendu drittijiet tal-bniedem li jinteressaw ruhom fuq livell internazzjonali hemm viġilanza għal pajjiżi tal-Afrika ta' ta' Nord għax minn mindu kien hemm ir-rebbija qarbija nafu li dawn ovvjament qed jikkumbattu għal ġustizzja soċjali għall iżvilupp libertà tal-movimenti u dinjità e, ta umana. Ovvjament nafu li dawn kollha qed iġibu ċertu sfidi ġodda lill-Unjoni Ewropea. U għalhekk biex nagħlaq xtaqt bisnejt ngħid li illum ovvjament hemm kriter, kriterja li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea dak tal-valur miżjud u dan li mindu daħal fis seħi trattat l Amsterdam. <clears throat> Marriċ li forsi tarawni isni eh, idealist wis eh, Imma jina naħseb li il-valur miżjud kredibli u l-uniku li tista' ġib l-Unjoni Ewropea fil-qafas ta' relazzjoni eh, esterni mal-pajjiżi terzi kwantu għal reambizjoni insibuhom fil-kontroll li nagħmlu għal rispett ta' dritt tal-bniedem u ċar li r-rwol rinforzat tal-Parlament Ewropew hija ħaġa kruċjali f'din il-proċedura u anki dak tal-ILIES Jina naħseb li dan tal-aħħar għandu rwol ewlieni. Jina sani għafaw, nir-ingrazzjom tal-li għatti t-samawni. Rino, rappresentant dell-Institut Universitaire Européen à Florence. Tajjeb, mela nir-ingrazzja li l-ek. U issa nishtiq illi nisimaw l-Marina Shram, li esperta fissem l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Immigrazzjoni. L-ewwel net fissem l-organizzazzjoni nixtieq nirringrazzjakom talli intom studentuni ħalli nikkontribwixxi għal dan id-dibattitu aħna maħniex involuti f'riammissjoni fir-ritorn, però aħna provajna napoġġaw lil pajjiżi terzi li konkludew ftim ta' remissjoni mal-Unjoni Ewropea permezz tal-capacity building u anke naħdmu fuq il-drittijiet tal-bnida u aħna provajna wkoll inħarsu lejn il-kontroll tas-sitwazzjoni u l-mod ta' kif jerġgħu jiddaħlu eh, iċ-ċittadini wara riammissjoni. Issa nixtieq naqsam ma' konftit kummenti dwar riammissjoni u drittijiet tal-bniedem. Jina naħseb li fil-fat dan issema wkoll minnaħat s sur Kasarino. Ir-riammissjoni huwa wieħed mill-lodda illi aħna għandna bżonn sabiex nimplementaw il-remissjoni naħseb li din m'għandix kollha impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem u ħafna drabi il-firma ta' ftehim tal-emissjoni għandu jisu wkoll is-sitwazzjoni tal-pajjiż. u jista' jkun li f'ċertu każijiet ma jkunx hemm bżonn ta' riammissjoni. Ġifiri importanti wkoll li aħna niżguraw li il-proċedura tkun sempliċi iżda dan ma ma jkunx iktar importanti mill-fatt li aħna rridu nipprovdu aċċess ħieħ għal drittijiet tagħhom. U dan isir punt relevanti ħafna speċjalment aħna nqisu l-fatt il-fatt li ċertu pajjiżi terzi jistgħu jqisu li sitwazzjoni tal- l-individu li reġa daħħal fil-pajis fil-fatt analizza situazzjoni tal-istat membru. U li mhux ħajkun hemm aċċess għad drittijiet u proċeduri. Issa nixtieq illi fil-fatt ngħaddi għal iktar kontrollu hemm żewġ loki differenti, żewġ kampjeta applikazzjoni differenti għal remissjoni u naħseb li fil-fatt dan huwa rwol li jkun immexxi mill-Kommissjoni ta' Riammissjoni u mbagħad aħna għandna rwol li għandu jħossib li l individu ġifiri li naraw xħajġri qabel riammissjoni u anka wara. Dak li aħna provajna analizzaw dak li jiġri wara li dawn jerġgħu jiddaħlu. L-ewwel net aħna rridu naraw x'jiġri eżattament wara il readmission irridu naraw kif il-nis jirġaw jerġgħu jintlaqgħu lura u ta' jmorru lura li pajjiżhom imkella li l-pajjiż ta' tranzitu. Iżda fuq perjodu itwal ta' żmien rridu naraw kemm ikun sostenibbli r-ritorn tagħhom, nim opportunitajiet ikollhom sabiex jerġgħu jidħlu fis-sistema u jerġgħu jieħdu ehm, ridni tal-ħajja tagħhom. Ta Hemm ċertu affarijiet li aħna rridu nikkonsidraw. Nafu illi pereżempju ċittadini terzi rridu nikkonsidraw is-sitwazzjoni f'pajjiżhom bħal pereżempju fil-Ġorġa, Sri Lanka, fost pajjiżi oħrajn, u rridu naraw ukoll illi Dawn iċ-ċittadini kollhom aċċess għal għajnuna legali, kollhom id-dokumenti li għandhom bżonn f'idejhom u anke drittijiet tal-ġenituri, il-dokumenti li huma forsi kellhom bżonn u forsi tilfu meta ma kinux pajjiżhom. Iżda fl-istess ħin aħna rridu nħarsu lil perjodu twil ta' żmien kemm ma jista' jkun sostenibbli r-ritorn tagħhom jekk għandhomx l-opportunità li jibnu ħajjithom u f'dan il-kuntest huwa importanti ħafna li mal-awtoritajiet lokali u niskuraw li huma jafu eżattament x'ħajkunu il- is-sitwazzjonijiet u nafu wkoll li tieni grupp huwa ċittadin ta' pajjiżi terzi u aħna importanti li nħarsu lejn dawn is-sitwazzjoni differenti u anka smajna wkoll il-każ tal-Ukrajna. Importanti jiddiskutu il-punti individ individwali għandu xaqs li ammissjoni u r-ritorn, nista naħseb illi fil-forsi l kollega titkellem dwar dan u jiena naħseb illi rridu nħarsu li situazzjoni individwali u koll. Irrid ikun hemm minn missjoni jekk ma jkunx hemm il-possibilità illi daw jerġgħu imorru lura lejn pajjiżhom rridu naraw x'qed jiġri fil pajjiż terz naraw jekk għandhom xaċċess huma għal ritorn volontarju għal proċeduri li jista' tippermettilhom li jkollhom residenza permanenti u bżonnijiet oħra li huma jista' jkollhom. Emmu ukoll il-punt li għandu x'għasam ma' sitwazzjoni illi jisibu ruhom fija wara illi jmorru lura. Għajkollhom aċċess għall-interpretazzjoni u x'ħaj wara r-ritorn. Waħna nafu li ċertu eh, f'ċertu pajjiżi terzi meta jirġu morru lura dawn iċ-ċittadini jisumu f'detenzjoni sakemm huma jistabilixxu illi fil-fatt dawn li ma status għandhom u mbagħad um, jimxu għall-istadju li jmiss. Ġifieri hemm ħafna tassib illi aħna rridu nanalizzaw. U hemm ħafna punti u dak li aħna konna din namlu huwa illi flimkien mal-Kummissjoni Għanna konna din naħdmu ma' proġett pilota li kellu jibda fil-bidu ta' din is-sena. Jun kella fil-bidu ta' s-sena d-dihla, nsi skużawni, matul din is-sena fil-bidu ta' s-sena d-dihla, kellu jkun proġett fukat u kol fuq il-Pakistan U f'dan il-proġett aħna ninaqdu fl-imkien mal-UNHCR naħdmu ma' soċjetà ċivili wkoll ħalli nkunu nistgħu nanalizzaw eżattament dak li jista' jiġri wara r-ritorn. U l-idea hija li aħna rridu nħarsu lejn sitwazzjoni tal-ċittadini terzi u anke tal-ċittadini oħrajn ħalli bekk aħna nkunu nistgħu insegwu dak li kun ġara wara id-detenzjoni, wara riammissjoni. U naturalment aħna rridu niprovdu wkoll feedback għal gvernijiet li jkunu għadin jilqaw lil dawn iċ-ċittadini u dawn in-nies. Ista' anka nagħtu feedback lill partijiet interessati kollha. Naħseb li nista' nieqaf hawn ringrazzjak ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Xram. U issa nisimaw l-persuna li jmiss, Signora Lensupius David li għal-persuna responsabli għal-return riammissjoni u tatfalu u anka qed nirrappreżentaw aħna l-azil, iva aħna qegħdin nirrappreżentaw alleanza pan-Ewropea li fil-fatt qiegħda tagħti assistenza l-ħafna ġenziji madwar l-Ewropa u aħna nihdu kost li għandna l-opportunità illi nagħtu l-opinjoni tagħna fuq l ftehim tra emissjoni għawek ma illum l-ewwel qed jiena ngħid li l-pożizzjoni tagħna fuq ir-ritorn huwa li aħna ma niddibutawx illi l-stati sovrani għandhom id-dritt illi jiddeċidu ma min jista' jidħol fil-pajjiż jew le. Naturalment jekk ikun hemm proċeduri eh, ta' li jkunu effettivi, ġifieri li huma jħarsu lin-nies li għandhom bżonn lajnuna, naħseb illi mbagħad nista' jkun li konna eh, il-proċedura ta' ritorn li tibda u hemm ukoll ċertu strumenti ta' amministrazzjoni li jistgħu jiffaċilitaw il-proċedura ta' ritorn għad raġuni il ftejim ta' remissjoni jistgħu wkoll ma jkunx ksur tal-drittijiet tal-bniedem iżda jiena naħseb li din mhijiex Bizzet, fil-fatt hemm ħafna affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-implementazzjoni tal-ftehim u fil-fadda mux dejjem jitqis fil-diskussjoniet li aħna jkollna. Għal raġuni vera nħu gost li qed ikonna dan dibattitu l-lum dwar l-implikazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna fl-opinjoni tagħna naħsbu l-neutralità tal-ftehim ta' riammissjoni hija bbażata fuq il-premessa illi s-salvagwardji kollha jridu jkunu implementati. Iżda aħna kif rajna li ġara fil-passat diġà Da mhux dejjem ikun il-każ fil-fatt u hemm ċertu kisur ta' drittijiet tal-bniedem, hemm ċertu tħassib ukoll kollu aħna fl-aħħar mill-aħħar din nitkellmu fuq il-ħajja ta' ħafna nies li tista' titpoġġa fir-riskju minħabba sitwazzjonijiet bħal dawn. Jiena ħaniprova inżid mal preżentazzjoni li għamel is-Sur Casalinos u nixtieq ukoll li nisħaq fuq il-problema ta' l-aċċess għal proċeduri tal-azil kemm fuq il-frontieri kif ukoll fil-kuntest tal-applikazzjoni ta' ċertu eh, kunċetti tal-liġi tal-azil bħal pereżempju l-konċett ta' safe country. Aħna nafu li il ftejn ta' ammissjoni jista' jkun problem speċjalment jekk persuna li għandha bżonn il-ħarsin ma jkollix aċċess għal proċedura eh, tal-azil. Kien hemm każijiet fejn jew il-każ tal-azil ma kienx eh, hemm rekord tajjeb tiegħu fuq il-frontiera ma tieħedx informazzjoni dwaru u dan jista' fil-fatt ikun problematiku ħafna ħna dan każijiet bħal dawn iħasbuna ħafna speċjalment fuq ċertu frontieri tal-Unjoni Ewropea. Dan l-aħħar aħna meta ġbarna ħafna formazzjoni smajna wkoll eh, fuq ċertu problemi fil-frontiera tal-Belarusja, eh, fl-Ukrajna u fis-Serbja u naħseb illi fil-fatt dan inħassu kol fil-frontiera tal-Greċja u Turkija u aħna din naraw li qed ikun hemm ħafna pushbacks ukoll fil-frontieri tal-Griga u dawk il-pajjiżi fejn l-Unjoni Ewropea pereżempju diġà qablet fuq ftejn eh, ftejm ammissjoni, per eżempju ma, Serbja u ma l-Ukrajina, jew kellha ma pajjiżi oħra li m'għandix ftehim, fosthom it-Turkija. U fil eh, fir-rapport tas-sena li għaddiet il-membru tagħna fl-Ungerija, kumitat speċifiku ra li kienem ħafna nies li kienu eh, imkeċċija l lura mingħajr ma kellhom aċċessa proċedura minn u il-Pulizija Ungeriża qalet illi dak li għamlu kien skont ir-regolament iżda il-Kumitat fl-Ungerija qal li kien hemm każijiet ta' tfal ta' minuri li ma kienu akkumpanjati li xorta waħda nbatu lura. Dan huwa marbut ukoll mal-proċedura aktar maġla ta' riammissjoni u proċeduri oħrajn ta' azil. U fil-fatt aħna fuq il-frontiera nasbu illi dawn il-proċeduri jistgħu jkunu qasra ħafna. U e, Anka dan l-ftajim tal-Montenegro, ir russja u l-Ukrajina dan huwa punt importanti u għandna u koll ftim illi għadu għat ikun negozjat ma' Turkija. U għana għedin naraw li jekk għana neħu l-persuna fjumejn, per eżempju, jista' jkun li ma jkunx ma jkollhomx ċans għal rimedju, ma jkollhomx ċans li kuntatjaw avukat, li jkollhom aċċess għal informazzjoni. Ġifieri jista' jkun impossibbli illi fil-fattu ma jkun jistgħu jirrevokaw deċiżjoni. U Anke dak tindiġa qasam riammissjoni tal-pajjiżi terzi aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, ir-riammissjoni ta' ċertu nies f'ċertu pajjiżi u dan jista' joħloq ukoll problemi fil-każ ta' ċertu pajjiżi ta' tranzitu bħall-Ukrajina u aħna għandna l-implementazzjoni wkoll tal-Safe Third Country. Dan il-konċett ifisser li dan ikun pajjiż li jista' jipprovdi ħarsin lil dawk li qed ifittxu l-ażil u mux ħajpoġġi ħajrippreżenta riski għal ħajja tagħhom. U dan ikun kunċet li jkun ikkonsidrat meta naslu għall analizi tal-proċeduri tal azil Is-Serbja hija Serbja hija juża bħala u meqjus pala pajis li huwa safe countries daħna rajna li dan mhuwiex veru minħabba li fis-Serbja għandek numru ta' problemi sabiex wieħed ikollu aċċess għal proċedura hemm rata ta' arfin li hija vera baxxa kważi zero u hemm rimedji li mhumiex huma affettivi laqqas jiena naħseb li dan il-kunċett ta' safe country fil-fatt mhuwiex tajjeb fih innifsu hija tira fuq ukoll id-dialogu ta' dawn in-nies li verament għandhom bżonn il-protezzjoni. U jekk aħna ħan nużaw dan il-kunċett u l-kriterju ma mabrujtu ma dan il-kunċett jiena naħseb illi dan irid isir permezz ta' il-analiżi individwali jiena naħseb illi fil-fatt aħna rridu naraw illi nimplementaw dan fil-prattika. Ħaġoħra li semmit Messur Kazarino hija il-riskju ta' dak li aħna għedin nsejħu l ċejn reforma ġifiri nevitaw li persona tintbat minn pajis għal liħor ma terġa tintbat pajis ieħor. Aħna speċjalment rridu nqisu kasijiet fejn in-nies ikun qed jirriskjaw ħajjithom. Kellna wkoll bosta każijiet oħrajn li smajna dwarhom dan jista' jkollu effett konsiderevoli fuq il-ħajja tal-ċertu nies u anka fil-kas tal-Ukrajna u l-Marok fil-kas tal-Ukrajna aħna din naraw illi tfalli mhux akkompanjati jistgħu wkoll ikunu mażluk ma' xorta waħda f'detenzjoni. Kif qedtilkom m'hemmx aċċess għall proċeduri f'ċertu pajizi u laqasem u kol silija tajba f'numru ta' pajizi. Aħna rajna l-Ukrajna mandiġ sistema. U l-UNHCR u kol fil-fat għed titlop li dawk li għed l-azil ma jirġawx jinbatu l-ura lej l-Ukrajna minħabba din il-bazi tal-kunċett Safe Third Country Parti minn hekk aħna għandna negozjati li huma baddejjin mat-Turkija u ftejjin bħalissa qiegħed ikun in u aħna rajna illi il turkija ma kellix sistema effettiva u kienet tapplika sistema ta' geographic limitation ġifier dawk il-nies li kienet fitxu l-azili ma kellux eligibbli għal istatus ta' eh, refugjati ma skont il-proċedura tal-UNHCR Eh, Turkija adottat liġi ġdida li għandha ċertu aspetti pożittivi iżda mhux qed tkun implementata sewwa. Meta tkun implementata aħna mbagħad irridu nanalizzawha. U dwar ir-ritorn ta' ċittadini lil pajjiż ta' tranzitu ġifieri pajjiż li mhux il-pajjiż oriġinali jekk ma jkollhomx aċċess għall-ażil jista' jkun hemm riskju li mbagħad dawn jistgħu jkunu mkeċċija u jerġgħu jiddaħlu fil-pajjiż tal-oriġini. Aħna rridu naħsbu wkoll fuq eh, ir-raġunament. Dan jista' jkun każ eh, illi rikjedi li għandu x'jaqsam mal-Ukrajna jew Serbja pereżempju minn pajjiż jerġa' mbagħad pajjiż ieħor. U Kif għal ġampol jien naħseb li aħna dejjem rridu narfu il-bżonn tar-rispett ta' drittijiet tal-bniedem meta aħna nkunu qegħdin nikkonsidraw il negozjaw ċertu ftehim tal-emissjoni u għal dawk il-ftehim li diġà daħal fis-seħħ aħna rridu naraw li jkollna mekkaniżmu ta' sospensjoni li tista' li jista' jwaqqaf dan il-ftehim fejn aħna naraw li jkun hemm din l-approvazzjoni ġifieri kien hemm ħafna rapporti ta' ksur ta' drittijiet tal bnidem iżda jista' jkun li hemm iktar każijiet ta' abbuż ta' drittijiet tal-bniedem minħabba li hemm ħafna każijiet li qasbis nisimgħu bihom. Mini xonqat nitkellem wisful fuq kontroll, pero jiena nixtieq ngħid illi aħna verament nixtiequ li jkun hemm kontroll effettiv. Għandna ħafna bżonn li jkun hemm iktar trasparenza u nittamaw li dan il-proġett pilota tal-IOM ħajkun proġett trasparenti, ħajwassal riżultati effettivi trasparenti ħalli bekk iħeġġu parteċipazzjoni ta' soċjetà ċivila u dan ma jkunx biss proġett pilota issa jitbidel fi proġett iktar sistematiku effiċjenti. Jiġifieri sabiex nikkonkludi. Rapporti dwar l-iksur ta' drittijiet tal-bnidem rridu jittieħdu bis-serjetà. Speċjalment meta l-Istati membri jkunu qegħdin jinnegozjaw jinkella jevalwaw ċertu ftim tal-immissjoni hemm ħafna suġġerimenti tajbin fil-ftehim tal-riammissjoni li kien fil-fatt ippubblikat fis-sena 2011 iżda ħafna minn dawra kondizzjonijiet ma kinux implementati u naħseb illi fil-fatt din tiġi għal iktar trasparenza hija importanti ħafna anke f'dan il-kuntest ħalli nkunu nafu aħna x'ġara b'dawn rekomendazzjonijiet u x'ħajġi l qoddim Għanna nafu illi dan jista' konsekwenzi serji ħafna fuq il-ħajja tan-nies illi jintbatu lura u iċ ċittadin qatt ma jistgħu jerġgħu l-ura fejn f'pajjiżi fejn jistgħu jirriskjaw ħajjithom. Responsabilità tal-Istati Membri ma tiqafx fuq il-frontieri tagħhom U jina nasab li dan huwa rwol tal-Parlament Ewropew ukoll li rridu nfakru l-parlamenti dwar il-responsabiltajiet tagħhom. Sabius David. Grazzi u issa għall-ewwel skambju ta' idejat qed nifhem il-desk officer tal-EAAS għadu ma wasalx għall-laqa imma għanna il-rappresentant ta' DG Home is-Sinjura Niels Coleman. Anzi, s-sur Niels Coleman korreġi ruħu. Jiena xorta nista' nieħu l-kelma. Jiena Niels Coleman fil-fatt naħdem fid-Digi Home parti minn tim ta' tnejn minn nies inkarikati minn negozjar un monitoraċ tal-ftejmit ta' rija missjoni. Jina kontent li jedina u ekk ukoll Għana l-esti natu kju konna mistinin konna l-esti natu kom indirizz fuq dak li għedin namlu li inkludi u koll id-dibattitu dwar ftejim ta' riammissjoni mal-Pakistan ma jinsan għamel l-almu tijaj biex natikom mal-idea ta' malajr issa il-Kommissjoni tieħu bissejta ħafna l-impatt dwar il-politika tal-jamżjoni fuq id-drittijiet tal-bniedem dan isom tarawħ sottolinjat f'dettall fil-rapport ta' evalwazzjoni tal-2011 illi ħareġ mill-Kommissjoni u li wkoll għamel l komunikazzjoni l-Kommissjoni numru ta' rekomandazzjonijiet fih dan il- għafħas ta' di ammissjoni u protezzjoni ta' drittijiet ta' u huwa importanti illi memx mem nebda eżonerazzjoni l-partijiet ta' kontrattwali illi juqod lura mill-obbligi internazzjonali tagħhom. Anzi, daw li ftejjimiet jisħu fuq il-bżonni l-obbligi internazzjonali, speċjalment dawk li joħorġu mill-konvenzjoni tal-immigranti ta' Ginevra daw ma jistaw jiġu applikati minn xaħat li kun friskju b'mod dirett jew indirett jew xaħat li kun friskju fuq ksu ta' drittijiet li eh, jamluwa possibla li biex jiġi mkeċċi anka il-firma ta' akki li huma favur id-drittijiet ta' individwali ta' individwi li jispiċċaw ħażin jekk ikun hemm riammissjoni għana nħossu li hemm differenza bejn il-qafas legali fuq in-naħa u fuq in-naħa l-oħra il-prattika tiegħu Jekk l-evalwazzjoni tal-2011 li għadni kif semmejt il-Kummissjoni għamlet ħatta rekomandazzjonijiet eh, għadħul ta' ċertu miżuri ta' flanking jew salvagwardji. Xuħut minn daw il-miżuri ta' flanking issibuhom inkorporati fl-aħħar ftejmit ta' eh, riammissjoni li aħna minna il i votat favur biex tat il-konsens taħħal l-konklużjoni tal-ftejm ta' konklużjoni mal-Armenja li għanħos minna li għan nivvotaw għal fil ta' ottubru dan huwa l-ewwel ftejm ta' riamozzjoni tal-Unjoni Ewropea fejn li taraw hemm dispożizzjoni ġodda rilevanti f'dan id-dawl. Għandu artiklu addizzjonali li assigura rispett ta' dritt tal-partit kontrattwali fuq il-protezzjoni ta' dritt tal-bniedem tul proċedura ta' riammissjoni speċjalment fuq il-pajjiż li qed tal-persuna wara li kun sal-ammissjoni fija dispożizzjoni ta' priorità għal ritorn ġini volontarju u iktar importanti u anzi daħħal element ġdid fil-ftejimit tal missjoni fuq il-possibilità illi, illi jiġi sospis il-ftejim jekk ikun hemm iħtiġa li jiser dan, mhux hekk biss il-Komissjon edha tipprepara eh, monitoraġġ fil-proġett li għadni kif semmejt, aħna nittamaw li dan il-proġett jibda jaħdem dal-waqt u jkun implementat fil-Ukrajna u l-Pakistan kif diġa semma se jaħdem tul tliet snin għan l-intenzjoni tagħna huwa li dan ikun proġett eh, trasparenti ħafna li jinvolvi l-kulħadd wara tliet snin il-Kummissjoni ovvjament toħroġ bil-konklużjoni ta' propjati dwar il prattikabilità u l fattabilità tal-monitoraġġ possibilment ukoll fuq skala aktar wiesa' dil-verżjoni ta' monitoraġġ toħroġ bħala zieda mal-monitoraġġ li diġa qed issir fl-ambitu ta' dan, ġifieri kull ftehim ikun poġġa fis-seħħ hemm imbagħad li ammissjoni fuq nazzjonalitajiet ta' pajjiżi terzi ġifieri mhux nazzjonalitajiet tal-partijiet kontrattwali fuq iftajim ftajim ta' riammissjoni din kienet waħda minn ħafna punti ta' tħassib f'dak li semma protezzjoni ta' diritt tal-bniedem forsi huwa għatih importanti li ninnotaw li prattikaturi dan l-obbligu fil ftajimiet jintuża rari ħafna. U ċar ħafna li hemm prioritizzazzjoni minn Stati membri f'din is-sitwazzjoni. Hemm applikazzjoni fuq il-konfini esteni fuq e, proċeduri accelerati hawnhekk il numri mhumiex daqshekk kbar, hawnhekk eh, għan batanna informazzjoni li ma tantx ma tantx għandna ħafna informazzjoni fuq dal-punt, għandna bżonn stampa aktar sħiħa, speċjalment dwar ir-riammissjoni b'mod ġenerali, speċjalment ma' nazzjonalità ta' pajjiżi terzi, għandna ja ngħidu hekk data kwalitativa u mhux kwantitativa biex iddawwanna iżjed u mhux dik li għandna bħalissa grazzi ċer. Grazzi dil kontribuzzjoni Issa niftaħ il-kelma liktar diskussjoni membri li jixtiequ forsi jagħmlu punti għandi il-koċer li ħaj jala sakemm ma triċ tagħmel dikjarazzjonijiet issa. Grazzi. Aħna fil komitat Drwa, Dirtijiet jina minix daqsek esperta allura mistoqsija, mistoqsijiet fuq fu dak li jattina u kolli. Jiddisfeċina ħafna ħafna li mem ħadd mill-li jessi li jeta għax aħna stedinna jom e, fil-ħin suppost u kif qal il-professur Kassarino kien ikun ta' valur kien kienet kun ta' valur mizjut il-preżenza tagħhom. Issa jenu kol għandi mistoqsijiet li l-ekun it-tama l-mistoqsijiet tana jkunu f'waqtom għax minix espert ta' dan. Inti għett li em, komitat konġunt tal-jamissjoni li jiffaċċja kwistjoni tekniċi u wisset smajt minnek u l-iskallima kolla li jemmi ħtieġa li namlu ħafna monitoraċ indipendenti, jekk joġbok, xinu l-ġudizzju tijak, xinu l-opinjoni tijak u kif ikun, xforma ħajju dal-monitoraċ fir dan dal-komitat mar konġunti, ġa et jaħdem jew għandu bżon iżjed rapporti indipendenti. Ma rriċ nagħmel ġudizzju minn qabel ma jien inħoss illi il-passat jallimna li meta kien hemm dokumentazzjoni ċara indipendenti mill-NGOs kienet li s-sistema Ewropea li reaġixxiet qed niftakar f'Helsi kontra l-Italja u dim il-qorti ta' dritti tal-bniedem meta pej persuni fil-fatt persuni ġew mibgħutalura fil-Libja ta' Gaddafi u faċċjaw e, torturi e, u daw ġew salvati mill-NGOs u ġew lura u dim il-qorti ta' Strasburgu ħarġu ċerti deċiżjonijiet ġudizzjarji tajbin u jiena mid-diġi hemm ċerti salvagwardji biex dan il-qafas legali wkoll ikun iktar prattiku imma jkun tajja palik li tisma koll biex nisimgħu wkoll kif nistgħu intejbu l-monitoraġġ l-istess japp Un batinti qed is-Serbja mhijiex pajjiż sigur Allura nistgħu nibatu delegazzjoni l-Serbja fuq kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem u forsi għandna nħarsu lejn din il-kwistjoni wkoll dwar is-sitwazzjoni pereżempju ma' proċeduri ta' azil jew liġi tal-azil fis-Serbja kif qiegħda tagħmel progress jew mhix. Inti qed li l-kriterja rija missjoni hemm bżonn tiġi riveduta Jina fimtek sewa dan? Mikrofon ma kellim. Iva, jridu jiġu aġġornati. Jek tara fit tal-2002 wara Lisbona. Ah, tajjeb. Issa li sinjura Xram dwar il-monitoraġġ ukoll inti kellin fuq il-proġetti pilota li tippjanaw tagħmlu diġà għandkom każijiet għaddejjin meta nistelaw qudiem il-qorti għax aħna niffaċċjaw violazzjoni, daw jivoluzzjaw, jiffaċċjaw violazzjoni ta' ksu ta' ta' drittijiet tal-bniedem forse tista' tiġbol mistoqsijiet kollha flimkien li qegħdin nagħmillek u li l-ekre inti jett argumenta favur salvagwardji ta' dritt tal-bnidem tu fil-ftejjimiet ta' riammissjoni. Jett nitkellmu fuq proċeduri ta' azil fil-pajjiżi u inti u koll jett referi għal monitoraġġ, għal mekkanizmi ta' monitoraġġ. Inta għandkom iżjed kriterji, per eżempju, x'każijiet għandhom iwaslu għas sospensjoni ta' ftejmi ta' riammissjoni għax isset nisma' wkoll mid-diġi eh, illi dawn huma possibiltajiet x'tip ta' eh, situazzjonijiet għanna bżon biex dawn iwaslu għal sospensjoni naħseb dakku dak kollu li kelli ngħid il-President u biex nissuġġerixxi biex namel nazjord namel e, norganizza t-tini round ta' mistoqsijiet u komment li jistaw joħorġu wara dak li smajna mis-sinjura Laħmiller Nisuġġerixxi li nagħtu l-kelma wkoll lis-Sinjura Romero Lopez li inti xtaq tagħmel xi punti jew forsi jekk hemm xi membru fil-Kamra illi jixtieq jagħmel xi intervent ollu jdejkom biex aħna nkunu nafu biex niġbru l-mistoqsijiet mbagħad isiru it-tweġibiet. Sinjura Lopez, grazzi President. l-ewwel ħaġa nixtieq ningrazzja lill kellima tal-li tawna dik l-informazzjoni kollha dwar il-ftejmiet daw dwar dan il-ftejmiet ta' riammissjoni. Issa jien ukoll nixtieq insaqs il-Komissjoni jekk jistawx jatuna iktar informazzjoni dettaljata dwar ċirkustanzi li fihom id-direttiva ta' riammissjoni qed tiġi implementata il-għaliex din id-direttiva se teġġiet trasposta b'mod differenti minn stati membri differenti. U per eżempju, periodi ta' detenzjoni u l-kondizjonijiet ivarjaw bejn stati membri tal-Unjoni Ewropea. U l-istudju tal komissjoni tal-2011 qed juri illi man fil-fatt għanna nirrikonsidraw ċerti aspetti ta' dawn il-ftejjemiet ta' riammissjoni u kif qed tiġi implementata din id-direttiva mal-Unjoni. Illa għaliex aħna ma jistax ikollna diskrepanzi daqshekk vasti bejn l-Istati membri tal-Unjoni daqshekk differenzi kbar. Nixtieq insaqsi wkoll il-Kummissjoni għaliex eh, differenzi da' sekk enormi, enormi bejn il-ħin fil-ħin ġewwa l-istat ġewwa ċentri tal-azil fil-istati membri u migranti legali u għaliex mannix mezzi legali biex niddenunċjaw u nirrapportaw il-violazzjonijiet ċari li qed isiru f'ċerti stati membri għandkom iktar informazzjoni li tgħinna biex aħna nitkellmu kontra din is-sitwazzjoni u nissaguraw ruħna illi in-nies illi marċiv illi ma kommettew l-ebda rejat ma jiġu xi trattati b'dan il-mod minħabba forsi infrazzjoni ta' amministrativi. Grazzi l-kellim li jmiss, grazzi ħafni, ċer. Nishtiq Poġġi mistoqsija pjuttost ta' amateur, sinjura il-Sinjura President, poġġi tu b'mod loġiku ma' xorta waħda. Jina kontent kont interessat ħafna mid-dikjerazzjoni ta' tnejn minnkom illi għedtu li s-Serbja mhuwiex pajjiż Serb. Oh. Tistgħu tispjegaw b'mod prattiku ħafna għax aħna nafu li armajn sentejn ilu fil-Balkani kien hemm dan ir-reġim bla viża biex e, e, jitlu fil u jżuru l-erja Schengen. Allura, is-Serbjani jistgħu jitolbu għal ażil politiku jimma naħsibx, allura kjoġobkom tistgħu tatuni iktar informazzjoni dwar dan, grazzi. Jekk m'hemmx iżjed punti, mela saret mistoqsija li l-rappresentant tal-Komissjoni mbagħad nerġgħu lura fuq il-podium. Forsi tista' twieġa is-Sinjura Lopez? Jien minix espert fuq din id-direttiva, ħanċedi l-kelma l kollega tiegħi il-war nofsnaj tajp il-kulħadd. Jiena fimt minn mistoqsija tiegħek li qed issaqsi għaliex ir-regoli proċeduri dwar ir-riammissjonijiet mhumiex qegħdin armonizzati bisħiħu mhumiex l-istess f'kull stat membru. Imma dan hu eżattament l-ispirtu jew ir-regola eżistenta ta' direttiva ta' riammissjonijiet li hemm marġini ta' differenzi għad detenzjoni fuq il-kwistjoni ta' detenzjoni aħna għandna kondizjoni ċari, regoli ċari, u kienet id-negozjati kienu diffiċli ħafna biex naslu għalihom biex ikun daw is-salvagwardji fir-regoli eżistenti. U l-istati membri jitu jaċċettaw u kellhom jaċċettaw il-li detenzjoni per eżempju hija l-miżura tal-last resort. U li għadna marmalizzajniex bisħiħ il sistemi u l-perjodi ta' detenzjoni. Forsi mhux sodisfaċenti għal kulħadd, imma fil-fatt dak li aħna wasalna l-jom bil direttiva ta' ritorni ta' riammissjoni hija passi qudiem l-assessjar ta' transpożizzjoni ta' direttiva ta' riammissjoni fl-Istati membri hija għaddejja bħalissa u bħala gwardjani ta' trattati qegħdin inħarsu b'mod serju ħafna fid-dettalji ta' transpożizzjoni u jekk ikun hemm xi każijiet ġustifikati biex nitolbu aħna lesti nagħmlu dan. Now let's get back to the podium because some questions Mistoqsijiet saru issa sur Laħ Miller, unbat naħseb għanna ċan sattini round, unbat rimarki minn tal-axar. Professor Kassalino, jek joġbok. Min għaraw min ixtiq jibda l-ewel. Thank you very much. Um, I would like to try... Grazzi, ħafna. Jena nishtiq nirrispondi għal-żewġ mistoqsijiet sur Slobile. l għennet dwar xogħol li jista' jsir iktar bil-la tekniku. Jina naħseb li dawn il-komitati konġunti jaħdmu fuq il-livell multilaterali ġifiri l-Kommissjoni Ewropea u il-pajis li konċernat bil-ritorn l-ok soċjetà sivili li tagħmel il-monitoraġġ fuq il-livell tekniku. Ġifri meta per eżempju nabatu talba kemm nirċevu risposta malaj, kemm il-proċess jista' jitħaffef. U għet irid ukoll jara forsi jisirx monitoraġġ ta' xiġri mill-persuni wara li jaslu. U inti s-sini mistoqsija tija kek għandix eżempji ta' monitoraġġ li sar u fejl għajna ma' problemi ta' drittijiet tal-bniedem. Iva, jina naħdem fil-Ukranja u fl-imkien ma' akraw l-NHCR sviluppajna l-Observatory Mechanism xie ftit ta' sninilu dan konsistwixxi monitoraċ ġifiri tal-immigranti Anki dawk li ndbatu lura mill-Unjoni Ewropea aħna naraw ftit xiġri minnhom dawn in-nies. Forsi akra tista' tagħti iktar dettalji. Ħafna nies jgħidulna li dawn ikunu għamlu talba tal-ażil fl-Unjoni Ewropea u ma natawx iċ-ċans u u minnata l-Ukranja, peress li dawn kellhom iċ-ċans, eh, ma jarawix mill-istess lat l-autoritajt tal-Ukranja. U kol l-użu tal-interpretu, il-reprezentazzjoni fil-qrati, kollok il eh, accessa l avukat Naħseb, dan, dan ġifiri l-informazzjoni li natu, dialogu kostruttiv li namlu, aħna rnexxina niksbu mhux ftit e, riżultati tajbin. U anki l-NGOs għandhom aċċess għal detention centers, centers biex kunu jistgħu jgħinu jagħtu per pereżempju l-avukat. Ma nafx rispondejtix kif inti xtaqt. Mela, għan nirrispondi fuq il-Kumitat Konġunt tarja Missjoni kull ftejim Ewropew għandu il-Kumitat tiegħu stess. Niġbor fih il-partijiet il, il, il konċernati ovvjament ukoll l nis membri tal-istaf tal-Kummissjoni Ewropea u anki mill-istati membri li huma voluti fil-kooperazzjoni bilaterali. ħaġa li dun zommu u demajnejn ejna u għal-fat li mux kull stat membru tal-Unjoni Ewropea jikoperaw um, fuq livell bilaterali ma dawk il-pajjiżi kollha li għandhom um, ftejim mal-Unjoni mal-Unjoni Ewropea anki bil-permezz ta' dawn il-protokolls. Wieħed jista jikkoopera f'dan il-qafas sakemm il-kooperazzjoni tkun kompetibli mal-regoli ta' dan il-ftejim u hemm stati membri li m'għandhomx dan il-protokoll ta' implementazzjoni. Hekk kun jeżisti, inti tgħid eżattament li ma termini ta' kooperazzjoni li kif qed issir, jiġifieri jiċċaraw l-affarijiet. U din hija problema ehm, meta niġu għal monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-ftehim Ewropej. Mela, fil-kuntesta wara Lisbona, il-Parlament Ewropew għandu setat ola anki vizavi l-Kunsill permezz tal-proċedura leġislativa ordinari. Għalhekk il-Parlament Ewropew fl-opinjoni tiegħi għandu rwol ċentrali fix-xogħol ta' monitoraġġ il-Joint Readmission Committees, dawn il-Kumitati Konġunti, u dawn semmejthom fir-rapporti li jina ktibt għal Parlament Ewropew fl-2010 u nispera li joħroġ ħaġa minnu dan li jsir xogħol fuq dawn eh, skont dan ir-rapport. U dawn għandhom dan kollu ovvjament għandu xaqsam mal-kriterja li jintużaw biex nidentifikaw dawk il-pajjiżi terzi li maħħom għandhom jiġu firmati dawn il-ftejim ta' riammissjoni. U l-Unjoni Ewropea Ovvjament, trid tagħti wkoll il-pariri tagħha dwar dawn il-kriterji. Jiena naħseb li li rispondejt, li rispondejtek issa fuq is-Serbja. Is-Serbja mhijiex pajjiż terz mingħajr riski jekk nirreferi għal rapport li ħareġ mill-UNHCR is-sena l-oħra stess fl-2012. Jiena nemmen li l-evalwazzjonijiet u r-rapporti li joħorġu mill-NHCR e huma serji li jippermettu dawk li jihdu deċiżjonijiet li jkollhom stampa iktar vera biex ma tkun jistgħu jiddeċidu huma stess ċertu affarijiet. Xtaqt ngħid li eh, f'għadha mid-direttivi tal-Unjoni Ewropea dwar tal-2005 dwar il-proċedura ta' għandux jenata jew le eh, l-istatus ta' refugees l-artiklu 27 hawnhekk insibu definizzjoni ċara tal-kunċett ta' xi kostitwixxi pajjiż terz li jkun sikur. Jiena nista' batilkom dan id-dokument hekk tridu. Il-kriterji huma ċari. Grazzi. David? Signora eh, Suppost David fuq il-klawzola ta' sospensjoni jina naħseb li hija mistoqsija importanti anki rekomendazzjoni li ħarġu mill-Kummissjoni jekk inti fiftejmi kollok salva gwardja u tpoġġi dettal tal-konvenzjonijiet kollha fuq dan il-punt diġà nkunu għamilna l-affarijiet e, mtejba. Anki fil-pajis nafu li fil-Pakistan, il-Serbia, Turkija u l-Ukranja naraw li l-affarijiet mhux kif qed din iddiskrivuhom l-arbitri detention hija ksur ta' drittijiet tal-bniedem jekk in-nies meta jaslu lura fil-pajjiż tinżammilhom il-libertà tagħhom, dan huwa ksur tal-dritt fundamentali u anki ksur tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem. Jekk huma trattati ħażin, jekk il-kondizzjonijiet f'dak l-istat tantu huma ħażin li jiġu trattati ħażin, per eżempju l-kas ta' MS versus il-Belġju u l-Greċja, il-qorti ġifiri fl-Europa stess taċ għalix numa indikazzjoniet ta' eh, trattament ħażin, per eżempju li persuna ma jinstabilix post fejjoqot eh, li tkun eh, destituta. Ġifiri, f'każijiet pal dawn il-ftemiet għandhom jiġu sospiżi ma jibqawx joddu. Iġifiri dak il-ftajim ta' riammissjoni mandux jiġi em, applikat għal dawn il-ċittadini. Issa, fuq pajjiż sigur qed nitkellmu f'termini legali Imma le, s-Serbja miex meqjusa bħala eh, bħala pajjiż serb eh, eh, sikur għal pajjiżi terzi u lanqas għal ċittadini ta' Serbja. Nafu li ċittadini ta' dan il-pajjiż jistgħu jiġu persekwitati fil-istat tagħhom stess, hemm direttiva tal-proċeduri li tinkludi wkoll l-Unjoni Ewropea għanda toħroġ blista komuni għal da inkwantu għal da minu li ma dawk il-pajjiżi sikuri. Ma mill li għat ma sar din il-lista xanki il-pajjiżi tal-Unjoni mhux qed jaqblu eh, fuq din il-lista. Iġifiri, eh, safe country teżisti jew le, dan kollu jiddependi mill-każ u mill-individu meta jitkwet jitkellem fuq is-Serbja, aħna dan l-aħħar ħriġna l-asylum database, minna rapport u għem insibu fih l-istoria ta' marra mill-Afganistan li sabet refugju fil-Ungerija. Intbatet l-ura is-Serbja fuq il-frontiera fil-qel ta' xitwa tal-qwa emmek fil- barra triq fil-borra, din hija persuna għada zaħira, mar nesċila terġa tmur lura l-Ungerija u emmek eh, reġet bdiet il-proċedura tal-azil u irnexxiela imma fis-Serbja ma setiċ ikollha aċċess għall proċedura ta' azil u hemmhekk issib protezzjoni. Tajjeb wisq mill-li jidermaw ħadd iktar mill-li jitkellem eh, la deputati u lanqas reprezentanti tal-NGOs u għalhekk bekk nistgħu nagħlqu. Nistgħu għandna it-tlet persuni mistiedna magħna u forsi il-coacher il-sinjor Loħbiler tixtieq tikkonkludi. Iva, jiena nikkonkludi bi-kwotazzjoni li għadni kemm sibt. L-għunnet hija verament ħaġa tajba li għamilna dan ismiħ flimkien għal kumitat ta' drittijiet tal-bniedem jiena ħadd nota biex narraw mill-pilot project xoħroċ intom tal-IOM ma kifet fil-bidu aħna ridna fil-midterm review tal-program ta' Stokkolma Jean-Jacques Pisset kien għamel rekomandazzjonijiet u fil-rapport insibu fuq dan il- il-Kumitat Konġunt ta' Rija Missjoni li anki il-Professur Kassarino refera li aħna nitolbu il-Kummissjoni li permett il-Parlamenti l-NGOs l-Qadit internazzjonali il-reprezentanti tal-Parlament Ewropew biex jipparteċipaw fil-Kumitati tal-Konġunti ta' Rija Missjoni u sabiex ukoll il-Parlament ikollu aċċess għad dokumenti li jiġu preparati minn dan il-Kumitat. Nisperaw li il-Kumitat Libe u nisperaw li rekomendazzjoni pal di jissib eh, jaqblu fuq wkoll il-familji politiċi, il-partiti politiċi. Għax il-kas li inti rakontajt issa fl-aħħar, naħseb dawn il-tip ta' politika bħal din u koll jimxu l-qoddim jekk iku jinqala xi skandlu jew ikun hemm xi każ li n-nies il-pubbliku jisma' bih u jikkawża eh, ċertu sensazzjoni. Fl-opinjoni tiegħi m'għandniex politika ta' rifuġjati li hija bbażata fuq id-drittijiet tal-bniedem. Nirringrazzjakom għal darboħra għal din il-laqa konġunta. Iva, verament eh, privileġġ u pjaċir, gostu pjaċir għalina. Nal u għawnek, grazzi. From Troa, I have to remind you that tomorrow we meet in a different room. Għada, għal-kollegi ta' Troa, se nitkellmu fuq l-Iran, f'sala oħra, se fl-ASP 3G3, fid-disa ta' filgħodu. grazzi.